biex titneħħa l-immunità parlamentari li ġeja mid direzzjoni Nazzjonali Ruman Rumena kontra korruzzjoni tal-Onorevoli Adrian Severin. Skont l-artiklu 6 paragrafu 2 tal-regolament tagħna din it-talba issa ħat indbat il-Kummissjoni tal-Affarijiet Ġuridiċi li huma kompetenti fil-materja. Irċifejt talba Iva, jogħġbok, l-Onorevoli Alfano. Presidente. President, qabel ma nibdew il-votazzjonijiet, nixtieq xi minuta biex infakkar lil dan il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni il-snin ilu fl-Akwila mietu 309 nies u 39 nies fil-Aquila u illum qed nagħti video lill membri parlamentari kollha dwar dak li ġara fl-Aquila u u infakkar li n l mill-quta domet jistennew tweġiba mill-Ewropa. Grazzi wara li jina diġa fakkart dal-ħodu dwar dan dwar din il-tifkira kera huwa tajjeb illi inti qed tagħmel din it-tifkira quddiem il-platija kollha. U issa l-kelma lill-Onorevoli Sassoni li talab il-kelma. Sur President, onorevoli kollegi, il-biraħ fil-axija saret seħet traġedja eh, tal-immigranti fil-Mediterran illi telqu mill-Afrika illi fil-fat mietu waqt li kienu qed jippruvaw jersu lejn l-Italjan, l-Italja u l-Ewropa kien hemm iktar minn 200 ruħ mejta ma naqat ninsew li jahdin nitkelmu fuq tfal, irġiel u nies u mhux biss numri eja nieqfu mill-ħmerijiet u l-inqodu lura hemm bżonn illi naġixxu l-Unjoni Ewropea hemm bżonn turi s-swet il-qalb tagħha f'dan il-, f'dan il f'dan ir-rigward nitlob li din is-sala tqum minuta ta' silenzju għal dawk il-vittmi li qegħdin imutu minħabba l-immigrazzjoni. Grazzi qed jgħid il-President, Onorevoli Sassoni żgur illi ħannati nota tat-talba tiegħek qabel ma nitlob il-sala tiqaf għal minuta biex nejdu aħna niftakru f'dawn il-vitmi nishtiqna til-kelma l-onorevoli Tales li talab biex jitkellem fuq l-istess suġġett l-onorevoli Tarales. Thank you, President. Grazzi, President. Eżis kollegi, aħna rċevejna informazzjoni illi, vot, illi illi dajsa bl-immigranti eh, spiċċat fil-bahar tal-Mediterran u hemm numru ta' nies illi sparixxew. Sena ilu il-Parlament eh, aċċetta li jkun hemm mekkaniżmu illi jidħol fis seħħ meta jkun hemm numru kritiku ta' immigranti li jesqu lejn l-Ewropa. Din il-kodeċizjoni issa edha ma tagħmel xejn għal aktar minn sena. Ftit ilu aħna ndirizzajna mistoqsija lill kummissjoni u aħnedna li din hija kwistjoni ta' ħajjiet tan-nies. Issa m'hemmx għalfejn ngħid illi dan huwa l-każ. Grazzi ħafna. E, e, mela, issa fuq il-talba ta' sor sasso li naħseb illi kol naqsmu l-istess ħsieb nistaw nħarsu sija minuta ta' silenzju fil-rekordju ta' dawn il-vitmi.

ngħid xi ħaġa u tisma' din il-leħen mill-bot tal-korrettezza politika. Ġinti, inti responsabbli għal dawn il-mwiet, għal dawn il-mwiet, għax inti stenniet li inti permettejt li jinfirxu madwar l-Europa, madwar id-dinja, ġifiri aħna l-esti li naċċettaw il dan nis kolla. Il-fatt li inti jattati dan il-messagġ fisser li inti responsabli għal dana kollu. Grazzi, kollegi naddu għal-vot issa. Rapporta Surje Drez Zewska, jekk joġobkom. Naddu għal-votazzjonijiet. Sur Muscardini, jek joġbok. Fidejk, tib titkellem? Titpoġġid għagġel. Era un po' che chiedevo di parlare. Idni ftit nitlob biex nitkellem, sempliment xtaqt nitkell ngħid kemm il-minuti ta' silenzja u rridu nagħmlu qabel ma jkollna politika Ewropea komuni għall-immigrazzjoni. Adesso non dobbiamo aprire un... Issa musa noqogħdu niftu dibattitu li diġa' kellna il-bira fuq dan il-punt. Jgħid il-President, naddu għal-votazzjonijiet. Skont il-proċedura semplifikata. Għal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.